għal dan il-pajis u biex nżommu mal-antana li nraznu darba l-dejjem il-pjena tal mut mid-dinja. Grazie. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Zum Abschluss der Aussprache liegen sechs Entschließungsanträge vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. Issa nesqu il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni u il-vot ħajseħ wara il-konklużjoni tal-aħħar diskussjoni li l punt li jmissu l-agenda l-Uganda u t til tas-Sur David Kato. Dawn qed ngħidu l-awturi Luna Ċek, is-Sinjur Luna President, Komissarju, Sinjuri. Il-kol kieku xtaqna li David Kato ma nqatilx xi matilu. Ma u li jkun jista' jkun hawnhekk fostna u jifissala u jitkellem dwar in-nuqqas ta' drittijiet għal lesbjani u għal omessessuali fil-pajis tiegħu u x'nistgħu nagħmlu biex nbidlu sitwazzjoni kieku kulħadd kien jippreferi kieku għadu ħajja u ma jkunx vittma ta' taqti brutali David Kato fil-pajis tiegħu fl-Uganda prova jiddefendi l-drittijiet ta' ta' persuni eh, omessessuali f'pajjiżu u aħna għanmenu għanna qbil bis sit gruppi politiċi fil-parlament biex nikondannaw il til ta' David Kato u nsejħu lil partijiet politiċi, partiti politiċi li ser jirġaw jiġu eletti dal-waqt il-Gwikanda biex jwaqfu din il-violenza tal-mibeda tal, tal mibeda kontra il-omosessuali fil-Uganda u biex persuni gay u, u, bisessuali u eh, omosessuali transgender dawn kollha jkunu jistaw jiexu fil-libertà u f'kondizzjoni ta' skulħadd. U fil- memoria eh, memorja għal-memorja tal-David Kato u għal daw kollha u koll li kellhom jiġildu kontra din il- situazzjoni u koll tfaw vitmi taħħa irridu nistiltu kontrija per eżempju għakim seħ toolkit għal lesbjani u l-omosessuali n il mill-Parlament l-Unjoni Ewropea. Grazzi, signori Laċek. Issa, is-Signora Xake. Grazzi, l-lum għanna ta' rezoluzzjoni ta' urġenza fuq id-drittijiet LGBT kontra il-dawn eh, eh, persuni. Għalix din il-persuna attivista kieġi maqtul mod brutali u aħna rridu waqfu li daw l-affarijiet jiseħħu. Il-til tal persuna li reat li jrid jiġi investigat seħħu mhux tal-li jrid ikun hemm ġustizzja li seħħ imma fil-kontest tar wiesa tal-intolleranza u ta' dawn il-persuni LGBT eh, rridu jifu. U kienem rwol il-partiti politiċi kienu għedin iktar eh, jifavorixxu dan din il-violenza mill bil-kontra. L-Alleanza Liberali Demokratija għall-Europa tifet dawn id-drittijiet LGBT fuq l-agenda ħafna drabi u aħna nħeġġu li jkun hemm id-drittijiet ta' dawn persuni fl-Uganda u nittama, u musa nifu qabel ma dan jisir, nittama li dawk li kienu parlament li kienu għedħeqodu l-ura eh, biex jġibdu eh, għal ġustizja l-LGBT eh, mela dawn iridu jirġu jibidlu femitom u jinaqdu maħna għal indirizzaw palma indirizzaw il-ksur ta' liġi kontra ġustizja ta' minoritajiet oħra madwar id-dinja palma u man istrana insara. U aħna irridu kol inħarsu il- da li daw persuni kollha id-dritt illi jgawdu e, mid-drittijiet sħaħ ta' kull persuna ta' kull ċittadin f'pajjiżhom stess. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Scharke. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Tenok. Mr. President, the murder of David Cato is... Il-qtil eh, ta' David Cato hija r-riżultat ta' l-ostilità tal-gvern ta' Uganda kontra il-persuni LGBT darbtejn fil-sena li għaddi taħna kritikajna l-tentattiv xempis fil-Uganda biex jikollom il-pinna tal-mewt għal din il-lekim sejħarreja ta' attività ta' persuni tal-istess stess. Mistax ikun illi dawn il-ħajiet ta' dawn il-persuni anke attivisti għad drittijiet ta' sessuali jkunu perikolati. Is-surkejtaw kien jaf kienu il riski u u omosessuali oħrajn kien kixfu minn gazzetti oħrajn għax publikaw xi ritratti tagħhom u akkużawhom u qalulhom li dawn għandu jiġu jiġu malqa. Aħna imħazbin li dan l-Unjoni qed tagħti għajnuna finanzjarja l-pajjiż fejn mhux tal-li qishom qed jittolleraw dawn dawn din attitudni minn naħa tagħhom imma kważi qegħdin jaqblu magħhom. U aħna rridu naraw x'azzjoni rridu nieħdu biex ngħidu kemm aħna aħna eh, disgustati mal-mod kif il-minu fil-gvern l-Uganda qed iġib u l-filosofija l ideologija tiegħu Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Grazie ħafna Sir Sina Verġa minuta u nofs. Grazie, Sur President. Din it-tielet riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew mill-bidu ta' dan il-mandat fuq diskriminazzjoni kontra l-LGBT fl-Uganda. Aħna l-lum qed nitkellmu l-każ ta' Sur David Kato li inqatel u eh, bosta NGOs um, eh, eh, appellaw kontra dan il-til. Is-sur eh, David Kato kien jiġilet ukoll kontra l-omofobija f'pajjiżu. Aħna rridu nirringrazzjaw sur David Kato imma rridu naħsbu li dawk li issimhom ritratti u l-indirizzi tagħhom uh, saru uh, pubbliċi minn biċċa ġurnal ta' sitħabiet Issa din il-mibeda hija wkoll msaħħa mill-gruppi reliġjużi, mill-evanġelisti, etc. il-president li bħalissa qed jgħid diġà li se jerġa' jitla wara l-elezzjonijiet u illi l-persuni li huma eh, omosessuali għandhom eh, jenqatlu u jiġu persegwitati. Aħna rridu flimkien inwieġbu għal eh, l-appell ta' Sur Ban Ki-moon u nġildu kontra il-persekuzzjoni tal-persuni li huma omosessuali. Vielen Dank, Frau Kollegin Versia, aber ich muss... Grazie. Kollegin Dilkom, għal darbohra għandi dawl l-qoddimi li għajt li miktub slow down taġġir xwis. L-interpreti għamlu l taħħom. Imma il-servizzi li jipprovdu l-interpreti mussa se jek jekk għoddu taqraw il-tekst u għam pass doppju milli taqraw normali, bi titkellem normali. Jekk taqraw surit id-nies, it-terpeti jkunu jistaw jagħmlu xogħolhom sew. Umbat il dak li għattejdu jistaw jiftemu fil-lingwi kolla madwar l-Unjoni Ewropea. Sorry, but but the question how many speaking time we have all together is not in my... Dispeċini, imma il-ħin jena dispozizjoni tagħna jt president mhux jien il-ħin indeċidi. Ha eh, kollegi Kelly, bitte. Sir Kelly. President, għal dawk li tnejxu fid-dinja zilupata il-firda bejnietna u il distret ta' Sotta Sahara kemm kien mod kif huma jaħsbu kif jaġixxu hija diffiċli nifmu u l-eżempju ta' David Kato hija xi ħaġa li wkoll diffiċli nifmu dan huwa persuna li kien involut ħafna fi dawn id-drittijiet tal-attività eh, għal-drittijiet tal-omosessuali kien parti minn smoke, da' ħafna każijiet kontri u minn għalli li persekuzzjoni ta' omosessuali u persekuzzjoni ti tisseħ u fil-fat inqatel f'jannar 26 ta' jannar. U rridu rikondannaw il-bots kontra l-omosessuali ġi publikat l-2009 li għadda li jekk jgħaddi ħad tagħmel omosessualità illegali u jikundannahom għal ħabs għal 14 sena u persuni li ma jirreportawhom xikun jitafaw il-ħabsa tliet snin Però hemm ta' dawl għalda elezzjonijiet fl uganda u aħna rridu nażlu fuq livell Ewropew biex naraw il-drittijiet għall-omosessuali ma rispettati tas-sew. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Als nächstes hält das Wort der Kollege Cash. Grazie, Sir Kelly. Issa, Issur Michael Cashman, President. Dejjem hija xi ħaġa ta' dispeċi kbir meta u kera ħafna meta rridu nagħdu reġoluzzjoni fuq xi ħadd li miet Bis meċ meta kienet jiddefendi ġisti tal-medmin, jina jina għajt mew personalment meta ġi l-parlament biex jitlob il-parlament li għal dawk bil-Unjoni Ewropea tiġi l adressi ta' dawk jiexu vloganda l li huma sessuali. Jina ningrazzja l-parlament il-mod kif huwa ħadem u mod vuċi waħda u qal li dawn il-persuni l-BGT u il-tnaqqis ta' drittijiet tagħhom hija inaċċettabbli. Il-ġustizzja li aħna nistgħu nagħtu lis Sur Kejto u mhux biss illi e, min min e, għamel dan il-reat jiġu kondannati e, għal din il-til blasens u vojt għal xej ta' dan il-persuna naċenti imma biex ta' kontinent ta' Afrika fejn intqal fuq il-kwistjonijiet ta' libertajiet u drittijiet ċivili aħna wis ħallejnielhom lixxa Eh, eh, eh, ah, l-aħjar ħaġa li nistaw ħagġa minn kollegi ma l-kolonializmu li aħna nimponu permezz tal-ġiġi tagħna u permezz tal-reliġjoni tagħna jistgħu jaraw il-revoka tal-pajjiżi illi jirkriminalizzaw il-omosessuali u tem darba dejjem il-pina tal-mewt fis-Sudan, Mauritania u Niġerja oħrajn. U bekk kun biex tifkira mhux biss sur Kejtu li huwa ġgant konst dawk il-njaranti illi joqogħdu eh, jipritkaw eh, favur il-persekuzzjoni ta' dawn il-persuni u bikunu għadin nitkellmu flok dawk illi mandom xleħen. Vielen Dank, Herr Kollege Cashman. Soweit die Verfasser. Es folgen die Redner im Namen der Fraktionen. Zunächst Frau Grazie, Sir Cashman. Is-senadu al gruppi Es sind senjura Kretu. Al gruppi individuali. Al gruppi Es sind senjura Kretu. Grazzi, il-diskussjoni fuq il-drittijiet ta' minoranzi sessuali e riflessjoni fuq l-ineffiċenza tal-intervent tagħna għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem ehm, u li ma kienx hemm partecipazzjoni tajba minnaħa tagħna aħna datajna riżoluzzjoni f'ċembru dan ir-rigward għal ġittajiet ta' dawn il-persuni f'Uganda jo jina qed nagħmel eh, kritika għall istuzzjonijiet Ewropew mod kif jaħdmu, kif l-istati għalhekk l-istati membri hija diretta di. Għaliex aħna nitolbu illi l-awtoritajiet tal-Uganda jirrispettaw il-ġittijiet fondamentali tal-persuni u jwaqfu li jkun hemm dan it-tip ta' kriminalità. ma' vuċi waħda aħna rridu nimponu eh, li eh, di fuq il-Kommissjoni li din isseħ mod iktar eh, speċifiku u dirett. Grazzi. Fra kollegin Kretu, es folk fra kollegin Tajn fi għajni minuta. Grazzi, signora Tajn minuta. Kollegi, Illum aħna ħakunu qegħdin nivvotaw dwar it-tielet riżoluzzjoni fuq kriminalizzazzjoni ta' omosessuali ġewwa l-Uganda fil uganda ferdu qasir żmien qasir eh, dawn ġew attakkati mod miftuħ eh, inkluż il-persuni ta' taħt l-età u eh, dan minħabba pressjoni minn set nisrani lokali u minħabba gazzetta kim seħer bil-bisem Rolling Stone. Aħna permezz tal-mozzjoni rezoluzzjoni konna għadin waqfu li dan iseħ, iżda minn kajja dan David Kato ġi maqtu, ġi maqtul biswat ta' martelli u mritali u għalek aħna irridu san iġildu anke fi memoria ta' dil persuna u prosekutaw ħalli ikunem kontra il-violenza kontra l-omosessuali. Grazie, Signora Romeva Irveda. jiena naqbel ma' rabja u anki il-dwejja li ħna nħossu wara li smajna dwar il-mewt ta' David Kato u aħna issa rridu nkun iktar determinati minn qatt qabel li niġġieldu mhux biss kontra dan it-tip ta' Til, iżda kull tip ta' Til. kull tip ta' diskriminazzjoni msejjes fuq eh, il-diskriminazzjoni ta' orjentament sesswali. Afrika dan eh, l-orjentament sesswali eh, huwa biss legali f'erba' ftit pajjiżi toddok fuq ponot subaj u dinja inaċċettabbli aħna dejjem nistgħu nikkontribwixxu mod ekonomiku biex inwaqfu dawn it-tip ta' miżuri li seħħu persekuzzjoni għabbażi ta' orientament sesswali hija xi ħaġa li titratta wkoll kwistjonijiet fejn xi ħadd forsi jista' jaqgħad taħt status ta' rifuġjat ukoll jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea. U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 Din hija tielet darba li aħna qegħdin nitkellmu dwar dan il-pajjiż fil-perdu ta' xi xhur biss. Din xi ħaġa li hija bikkini għaliex mhix kwistjoni ta' ġittiju tal-bniedem. Il-minoritajiet in ġenerali huma vulnerabbli ferm. il-leħen tal-parlament għal darba u darbtejn u erba darbit dak li ħaseb u dina essenzjali u na kontent fermi li il-partiti kollha politiċi qegħdin jitkellmu bleħen wieħed iżda ovvjament huma jkunu jistgħu jisqu fuq aspetti differenti tal-kwistjoni skont dak li huma skont li jidrilhom. U il-drittijiet ta' persuni LBGT għandhom jiġu mħarsa, għandhom jiġu poġġati għandhom ikollhom id-dritt illi wkoll jitlu jitlu politika jekk jiridu. Grazzi. Dank, Herr Kollege Zarnecki. Grazzi, Sur Czarnecki. Issa, il kellima l-oħra għanna biss il-Sinjura Senxin. Grazzi, President. Il- president il til brutali ta' David Cato, wieħed mill-iktar attivisti prominenti għal drittijiet ta' omosessuali, hija eżempju ta' mibeda, mibeda kontra l-omosessuali. Anki jekk aħna nikastigaw minn weta dan ir-rejat, xorta waħda din il-mibeda ser tibqa' hemmhekk imdendla u l-leġiżlazzjoni musta tinbidel ta' dak il-pajjiż u 22 eh, pajjiż jew 23 pajjiż 38 pajjiż għandhom l-omosessualità bħala reat u ferba bil dom dawn u kastigat bil-mewt. U aħna qatt ma nistgħu nippermettu illi jkun hemm dan il-ksur tar tal medem kemm iridu inxerdu dem, kemm iridu jimitu, imutu nies qabel ma il-komunità internazzjonali ħġiel daw il-pajjiżi biex ibidlu il-leġislazzjoni tagħhom, leġislazzjoni tagħhom. Irridu nħarsu lejn ir-rwol tal-Knisja li minflok iqogħdu jippromovu eh, l-imħabba tal-Alġirin tagħna ah, dawn qegħdin jippromovu il-mibeda x'għed jgħidu l o sesswalità hija marda li wieħed irid eh, mm, ifejja. Grazzi, Sena Senixin, għaddu kif għaluli fil-fat illi jitiċer il-President li kellima mux affiljati kellom fadlilom xieħin, allura nistaw nattu il-ċans li Sinja Sinclair biex jitkellem. Grazzi, pontorni qabel ma naddi għal-kelli għal-diskors tijaj, tila darba li għaluli li aħna konna għan nitkellmu u ma daħlu nix. Ma jfessiċ aħna xan dipendenti, ma jfessiċ li għandhom ninsewna jiena nixtieq nieħu l-ħin biex nifraħ l-Sur Keito tax-xogħol tiegħu fl-Uganda. Xogħol qalbini tiegħu mhux tal-li defenda id-drittijiet tiegħu imma ta' persuni oħra l-BGT fl-Uganda kol dawk fl-Afrika. U għabis, jiexa ħagġa tassew eh, ħasra kbira li ġiewnek fil-parlament u dimna sena l-oħra imma ħadd ma ta' kasu laqas il komunita internazjoni ma ta' kasu is-summit għax inqatel. Jiena jaħseb illi hija inkredibbli l-Unjoni Ewropea għadha qed tagħti għajnuna finanzjarja lill Uganda u nittama li fl-elezzjonijiet daw il-jumej li ġejjin aħna nagħmlu reviżjoni ta' dawn nittama u li jekk m'hemmx amnestija għal dawn il-persuni li jiġu prosekutati għal LBGT u għal-reati dan ir-rigward illi aħna nkunu nistgħu ma nibqgħux nintuha majnuna. Punt ieħor hija hija wkoll smerija li l-Presidenza li għandna bħalsa l-Unjoni Ewropea dik l-Ungeriża iddeċidew illi probwixxu Um, il-Pride march um, March LBGT f'Ġunju. Grazzi. Grazzi, Signor Sinclair. Jiena għalu li, Signora Sinclair, Signora Sinclair, għet nindirizzak, Signora Sinclair, għet jieti il-President Ismani, jiena li li mistaff illi il ħina lokat ta' kellim ma ġiex innatat ma ġiex moddi lili. Ngħidlek ngħidlek personalment illi jekk inti jistaff tiegħek jibbattu jituli l-informazzjoni ovvjament jiena ħantik iċ-ċans li tkellem da' skemnat il ħaddieħor u nagħmel mod ġust. Jiena se naċċettaw illi jekk inti it-tini provi li inti kellek eh, eh, dritt li titkellem mela nagħmel għal motija juna dan iseħħ. Bikellim li jmiss, grazzi President. Il-ti ta' dan il-persuna hija waħda li għandha tiġi kundannata minna ħatana maħna rridu kol niftakru dan il-att violent u biex episodju f'dan l-avveniment ħafna iktar wiesa li qed diskriminazzjoni illi hemm li tibatu ħafna minn dawn il-minoranzi kulturali, etniċi, reliġjużi u aħna kellna hawnhekk xi ġimgħa ilu b'riżoluzzjoni urġenti biex nikun nikkondannaw dak li seħ fin eh, koptiċi preġettu li ġew maqtula sempliċement għax dawn rridu jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom. Apparti id-drittijiet tal sessuali l-Uganda persuni jem fl-Uganda hija dawn huma vulnerabbli ħafna u vittmi ta' ħafna qawwiet li jridu jagħmlu eh, il-flus u dħul mill-djufija ta' dan il-pajjiż. Għalhekk l-Uganda issa tibbenefika mill-għajnuna tal-Ewropa permezz tal-kapaċità tagħna li npromu nipromuvu demokrazija u drittijiet ċivili anki f'dawn il-pajjiżi li mhumiex l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Silvestris. Es folgt Frau Kollegin Jätin Mäki für eine Minute. Grazie, signor Silvestris, signor Jätin Mäki, eine Minute. Din il-mibeda u l-ksur tal-drittijiet tal-bnidem kontra il-minoritajiet sessuali jitkomplew madwar il-dinja u din il- dinja din il-aħbar ħazina u kera hija wkoll għal darbaħra eżempju kera eżempju kraħ tal-brutalità li dawn il-militarijiet qegħdin ħabtu magħha il-til ta' surkota li tiġi investigat bisħiħ u il-persuna jew il-persuni li huma responsabbli biex li qatlu dawn il-persuni jridu jiġu kondannati. Eh, u ġi riportat illi f'xi istanzi bħal pereżempju dak tar Rolling Stones e, talbu illi kunem il-til um, għal ta' din il-persuna u dan first ħna rridu investigaw. Sur President, jina rrid ngħid illi jiena kont kont mistaġba mill-kommenti ta' dawk l-autoritajiet tal-Uganda qalu li l-omosessuali jistgħu jinsew id-drittijiet tal-bnedmin. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Jätenmäki. Zum Grazzi, signora Jätenmäki. Issa l-proċedura KHDI biex nalqu għall-ewwel sur l-Onorevoli Tunenhoċten. Grazzi, President. Meta naħseb dwar l-Uganda u meta naf kem dan il-pajis bata meta l-istorja, meta kien meta naħseb dwar it-każbir ta' drittijiet tal-bniedem nixtieq nfakkar il-kollegi biex jagħtu serjetà meħtieġa lil din il-kwistjoni. Ma rridux ninsow il-lingwaġġ tal-mibeda x'jista' jwassal. Għax nafu li l-erq tal-problema kienet li ġew ippubblikati d-data personali ta' David Cato u għalhekk wassal għal qtil. E naraw xiġri fl-Unjoni Ewropea mill-website Redwatch li qed tippubblika eh, data personali ta' nies ta' kull orientament sessuali, kwalinkwa reliġjon u kwalinkwa razza. U hemm inċitament tal eh, mibeda kontra dawn in-nies irridu nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem mhux biss barra mill-Ewropa iżda wkoll fiħdan l-Ewropa hawnhekk. Grazzi, l-Onorevoli Tunan Honstein, nala l-proċedura KHDI u batna dil-kelma l-Kummissarju Kallas biex jala dibattitum. President, membri onorevoli, nishtiq nati ġieħ l-David Kato li kien koraġus, kien ħares id-drittijiet tal-niedem u kien ħares id-drittijiet tal-attivisti tad drittijiet tal-niedem. tal attivisti tal tal attivisti tad drittijiet tal niedem Pala LGBT kien hemm teddida l-ħajja tiegħu meta fit-tieni ta' Ottubru 2010 David Kato flimkien ma' oħrajn ritratti tagħhom li huma legatament LGBT ġew ippubblikati minn eh, minn eh, magazine Rolling Stone eh, fl-Uganda u dan poġġa friskju il-ħajja ta' dawn in-nies. Kien ta' suċċess li rnexxi li jerbaħ appell kontra din il- din ir-rivista u kien hemm sentenza fil-3 ta' Jannar u dan kien l-aħħar suċċess għaliex fit-23 fit-22 ta' Jannar David Carton qatel. U kien hemm kulħadd li baqa' xokjat minn din is-sitwazzjoni u aħna rridu li niżguraw li dawk li huma ħatin ta' qatt terribli bħal dan jitresqu qudiem il-liġi. David Kato ħajkun telfa kbira l-komunità ta' dawk li jiddifendu drittijiet tal-bniedem u anke l-komunità tal-Uganda. U dan ifakkarna fis sitwazzjoni ta' dawk kollha LGBT fl-Uganda kif ukoll f'imkejjen oħra. Wara l-mowt tiegħu fit-8 fit-28 ta' jannar Red Pepper bdiet toħros tqarrijiet fuq nies omosessuali. Il-abbozz u l-liġi tal-omosessuali tneħħiet iżda tista' terġa' tiġi introdotta la darba jkun hemm gvern ieħor wara l-elezzjonijiet li jmiss fl-Uganda, wara il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-LGBT u drittijiet tagħhom hija ċara. Skont l-abbozz tal-liġi tal-Uganda, ma jistax ikun hemm tkasbir kontra l-LGBT u anke skontra l-liġijiet internazzjonali. U skont istqarrija tal-ġnus maquda ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni kontra l-orientament sessuali twemmin u reliġjon tan-nies u dan skont Deċembru tal-2008 dokumenti ta' dak iż-żmien. Fid-disa ta' frar, il-grupp ta' ħidma ta' dritti tal nidem li tiġbor flimkien ħafna msieħba rigward l-Uganda stiednet li jkun hemm aġġornament fuq l-azzjonijiet li ttieħdu mill-LGBT u minn dawk li defendu drittijiet tal-bniedem wara li kien hemm ta' David Kato. Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' xar stati oħrajn li reprezentaw l-Uganda flimkien ma' Norveġġa nidow linji gwida tal-Unjoni Ewropea għal dawk li defendu drittijiet tal-niedem. U din hija mod aktar prattiku kif il-missjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jaħdmu biex jgħinu u jarfu x-xogħol ta' dawk li defendu drittijiet tal-niedem u dan jinkludi l-attivisti tal-LGBT. L-Unjoni Ewropea tkompli it tħassib tagħha fuq il-bozz ta' liġi kontra l-omosessualità flimkien ma' azzjonijiet oħra li jkun hemm persegwitazzjoni tal-LGBT fl-Uganda fi dialogu mal-gvern tal-post. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġa l-organizzazzjonijiet lokali għad drittijiet tal-bniedem biex ikun hemm sforz ħalli l-attitudni tinbidel fil-pajjiż darba l dejjem aħna niltaqgħu mal-organizzazzjoni ta' dawk li ħarsu drittijiet tal-bniedem biex biex nkun nistgħu naraw kif nappoġġaw il-xogħol tal-attivisti tal-LGBT. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Grazzi, Kommissarju Kallas. Hemm sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u nagħlaq dibattitu u se ngħaddu għal votazzjoni dal-waqt.